Eh, kemm ikonna diskussjoni dettaljati. Grazzi ħafna Sinjora President u grazzi onorevoli membri għal din id-diskussjoni. Grazzi. Ok, merci a vous, Madame la Commissaire. Grazzi ħafna Sinjor Kommissarju għal kollaborazzjoni tiegħek. Nalqu għalhekk hawnhekk id-dibattitu. Il-votazzjoni issir fil-votazzjoni eh, issir fis-sessjoni ta' Mejju. Naddu issa għal diskussjoni li jmiss, id-dibattitu li jmiss proibizzjoni fuq teknoloġija ta' estrazzjoni mill-minjiri bluzu ta' ċjanur u nibdew bil-qal 3 minuti għas għader. qader. Sonj, kedves kollégák, köszönöm a szót. Az elmúlt év... Grazie ħafna kollegi, Fisnin snin reċenti, saru deċiżjonijiet importanti dan l-Unjoni Ewropea blan nipproteġu l-ambjent. Xaqna ma' referenza għal biodiversità jew il-direttiva qafas dwar l-ilma. Il-direttiva qafas dwar l-ilma tal-Unjoni Ewropea jagħmilha obbligatorju għall istati membri li jissalvagwardjaw il-livelli u l-kwalità tal-ilma u jipprevjenu t-tniġġis tal-ilma dan huwa għan li l-insegu Iva u għal obbligu tagħna li nagħmlu da kollu li nistgħu sabiex niksbu dan il-għan. Ovvjament, ir-risposta mistoqsitu ma' Iva. Hemm xi proċedura fil-minjira li tippreġudika l-livell tal-ilma u l-ambjent tagħna, sfortunatament Iva hemm. U din hija ħaġa perikoluża, kienu teknoloġija perikoluża u skaduta. Jiena flimkien ma' onorevoli membri oħrajn nixtiequ proibizzjoni fuq din it-teknoloġija fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hemm. Għaxar snin ilu kellna diżastru ta' ċanur fil-xmara t-tise u kellna inċidenti oħrajn minn dak iż-żmien law li jtuna twissija ċara. Eżis kollegi ninsabu f'punt importanti ħafna u hija kwistjoni urġenti din. Huwa punt eh, fortunat ħafna li skont il-kommissarju ma kommissjoni huma tliet pajjiżi biss li jużaw teknoloġija bażata fuq ċanur. U tliet pajjiżi oħrajn ġa għamlu projbizzjoni fuq din it-teknoloġija qed iservu eżempju għal pajjiżi oħrajn. Ja kwistjoni urġenti għaliex il-prezz tad-depet jola u għandna minjiri ġodda illi jistaw jinfetħu madwar l-Europa billi jużaw di teknoloġija periklu użaw skaduta. Din it-teknoloġija tirrappreżenta periklu kbir għall-ambjent. Eżis kollegi, jekk tassew nishtiqum l-proteġu l-kultà tal-ilma tagħna, ma nistawx ma jistax ikonna minjiri ta' ċanur ħdejn l-mijiet tagħna. jekk il-biodiversità xi ħaġa li nixtieq nipproteġu eh, tassew nipproteġuha kif qed ngħidu li rridu nipproteġuha m'għandniex inħallu teknoloġija bħal din li x'tagħmel sara anke lil ħut lill krustaċi u ħlejqit oħrajn m'għandniex noqogħdu nistennew għal diżastru ieħor sabiex eh, tassew naġixxu. Finalment xtaqt nirringrazzja lil kollegi kollha preżenti hawnhekk li ħajparteċipaw fil dibattitu u staqdu koll nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l kollaboraturi kollha u kollegi li mhumiex minħabba eh, l-isħab li ġej mill-vulkan. Enuna ħafna sabiex ikonna kompromess fuq id-dokument għandna l-appoġġ tal-PPE, tal-ħodor, tal-ħodor, tal-soċjalisti, tal-liberali, tal-konservativi. Din kustjoni kwistjoni urġenti u teħtieġ appoġġ wiesa. Jekk ġabkom għal daqstant ibqaw appoġġa wasa kemm dir riżoluzzjoni. Grazzi ħafna l-Komissarju Malmstrom. Madam la President. Uh, honorable members, uh... Membri onorevoli, kollega tiegħi, Komissarju Pibalks jgħid li tlobkom skuża ma jistax ma setax ikun hawnhekk. Illum allura id-delega li dan ix-xogħol sabiex nipparteċipa f'dan id-dibattitu magħkom u nixtieq illi eh, nirringrazzakom tal tieħdu konsiderazzjoni l-pożizzjoni tagħna dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' ċanur aħna kellna eh, studju komprensiv u dettaljat ħafna tal-dannu illi seħ wara l-inċident li kena s-sena li għaddit u l-konklużjoni ta' dawk l-istudju n konsiderazzjoni meta l-Unjoni Ewropea adottat fis sena 2006 direttiva speċifika fuq eh, il- teknoloġiji ta' estrazzjoni ta' skart. U aħna edin u koll nipruvaw nikkonsidraw ħanna raw xinu għar riskju tal-użu ta' ċanur. Aħna rridu nżommu f'moħna u koll sigurta tal-facilitajiet tal-ġestjoni tal-iskart. U aħna edin nipruvaw u koll naraw li daw il-facilitajiet rridu joperaw blaħjar teknoloġiji possibli politika li tipprova tipprevjeni l-inċidenti hija importanti ħafna ħalli aħna naraw illi dawn l-impjanti li rridu jintużaw fi każ ta' emerġenza wkoll iridu jkunu stabiliti kemm mill-operaturi kif ukoll mill-gvernijiet. Speċjalment jekk ikun hemm impatt transkonfinali dan ir-regolament ukoll jinkludi obbligi sabiex aħna jkollna garanzija finanzjarja għal kull faċilità qabel ma tibda l-operazzjoni, qabel ma faċilità tibda taħdem, id-direttiva hemm fiha wkoll ħafna valuri ta' limitazzjonijiet qabel ma din is-sustanza tinħażen. Fil-prattika sabiex aħna nilqaw nilħu dawn il-valuri importanti ħafna illi neqirdu ħafna mill dan il-materjal ta' ċanur qabel ma jinħażen. Jiena naħseb ukoll li rridu naraw x'numa l-alternattivi tal-użu ta' ċanur fis-suq. Normalment jiena naħseb li l proibizzjoni totali ta' ċanur tista' iżid importazzjoni però minn pajjiżi li għandhom livelli u standards ħafna iktar baxxi minn tagħna. U aħna din nippruvaw ukoll naraw jekk teknoloġiji sviluppaw fil-ġejjini qarib aħna jista' jkun nerġgħu niftħu dan id-dibattitu. Jiena naħseb li l-implementazzjoni ta' din id-direttiva huwa importanti ħafna ħalli nippruvaw nimminimizzaw kemm nistgħu ir-riskju li huwa marbut mal-ġestjoni tal-iskart. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nieħdu konsiderazzjoni dawn ir-regoli speċjalment għal dawk il-pajjiżi li għandhom l-intenzjoni li jiftħu min minjeri tad-deb. Skont id-direttiva l-Istati membri għandhom l-obbligu li jagħtu l-Kummissjoni informazzjoni fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva mhux iktar tard mis-sena 2012 u aħna għandna l-obbligu li mbagħad noħorġu rapport fuq il-bażi tal-informazzjoni li nirċievu minn naħa tal-Istati membri. Ħalli mbagħad insibu mezz ta' kif aħna nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-approċċ li aħna din adottaw bħalissa. Aħna ma nistgħux neskludu lanqas il-possibilità li jkollna projbizzjoni kompleta ta' din is-sustanza. Jiena wkoll naħseb illi rridu ntejbu l-effiċenza anke mingħajr l-użu ta' ċanur il-minjeri dejjem ikunu ta' dannu għall-ambjent sabiex inti ikollok gram wieħed ta' deb inti tit tarmi pereżempju ammont li huma ekwivalenti għal kważi 5000 kilo ta' żejt. U eh, għalhekk aħna din nippruvaw ukoll aktar effiċenza fir-riżorsi li din hija priorità għalina. Grazzi ħafna lill-Kummissarju, issa ngħaddu għas-Sur Saber mill-IPP. Grazzi ħafna, Signor President, jina vera kontenta illi Kummissarju Wallström meda għek prezenti, pero jina kondi preferi illi kienaw il-Kummissarju Potocznik. Meħabba l-Potocznik, il-Kummissarju Potocznik huwa ħafna iktar kompetenti. Aħna fl-Europa għanna 0.3% tal-produzzjoni tad-deb madwar id-dinja hemm minjeri fċertu pajjiżi bħall-Ungerija u Rumanija, però mhux il-pajjiżi kollha jużaw dan il-mezz taqsek perikoluż għal minjeri tagħhom. Aħna nafu illi fl-inċident li ġara s-sena li għaddiet intuża makkinarju li ma kienx adattat u dan kollu ma kienx ikkontrollat mill-awtoritajiet u lanqas ma kien hemm biżżejjed supervizjoni u kontroll tal-taxmajjar u tal-impjant fih innifsu kif qalet rappreżentanti tal-Kummissarju stess. Issa l-Kommissjoni għandha rwol illi tasal għal konklużjonijiet, għal iktar konklużjonijiet mill-li waslu għal-jom, għal issa dwar il-teknoloġiji li għanna bħalissa fis-suq forsi aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll x'nistgħu nagħmlu fil-kamp tar riċerka u l-iżvilupp ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niżguraw lil l tad-deb jibqgħu jaħdmu però b'rispett tal-ambjent u minnaj periklu. Aħna nishtiq li konna l-iktar eh, standards oljin ta' protezzjoni ambientali, għanna direttiva fuq il-kwalità tal-ilma u aħna ħadna impenn u kol serju f'dak għandu xaqsan protezzjoni tal-biodiversità. Il-Komissarju Wallstrom, jekk joġbok, nitolbok biex tibat il messagġ lill kollega tijak Komissarju Potoċnik, aħna li naraw progress f'dan il-qassam tal-minjiri tad-deb. Grazzi ħafna issa Sinjura Tabajdi. Il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi jappoġġaw il-proibizzjoni totali taċ ċanur fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' sinjura kommissarju li mhuwiex bżejjed li tieħu azzjoni wara li tkun seħħet xi ħaġa li jkun ġara xi ħaġa traġika, minħabba li aħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet naraw ħafna eżempji fejn ikollok it-tniġġis illi seħħum bat dak li jkun ipprova jieħdu azzjoni wara li t-tniġġis ikun diġa seħ. Ġifi aħna rridu nifukaw iktar fuq il-prevenzjoni, Sinjura Zieber, it tnejn semme u l-kellim ta' qabila, semmew u kol din it-traġedja li seħħet u nafu li meta ħna nużaw iċ-ċanur għall-estrazzjoni nafu fuq xi xed nitkellmu minħabba illi aħna kellna esperjenzi morri ħafna. Aħna din nitkellmu wkoll fuq eh, bosta problemi li huma marbuta ma' proġetti ta' estrazzjoni fil-minjeri u mebda l-ebda dubju illi il-minjiri mhux biss qegħdin jagħmlu dannu għall-ambjent iżda edin jaddu il-velenu li joħroġ minn daw il-minjeri lej l-art, lej l-ambjent u manna lebda garanzija illi meta il-minjeri jinalqu l-ambjent ħajerġa jmur għalli kien qabel, u għal din raġuni l-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fl-imkien mal-Partit tal-Ħodor u Partit Gwe, aħna l-kol kemm aħna din nitolbu l-Kummissjoni sabiex tiżviluppa leġizlazzjoni sas-sena 2011 ħalli bekk aħna nimponu proibizzjoni totali tat teknoloġija li tuża ċanur. Minħabba li it-tniġġis mhux ħajqa fil-frontieri, mhuwiex biżejjed illi jkollna proibizzjoni fuq teknoloġija jekk ma jkunx hemm soluzzjoni fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna Sinjura Tremopoulos. sinjur Tremopoulos. Grazzi ħafna, Signor President. Din hija mistoqsija importanti ħafna li aħna din niddiskutu llum. Il-ċanur huwa sostanza perikoluża ħafna u jien ma naqbilx ma dak li ntqal mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qalet li m'hemm l-ebda alternattiva. Fil-Greċja aħna kellna tlet pjanijiet ta' investiment fil-minjiri tad-deb u Wieħed mill-pjanijiet li għandna fil-Greċja huwa li aħna nimponu din il-projbizzjoni. Għandna min jirta deb bħalissa fil-Greċja li jużaw iċ-ċanur u aħna ħadna deċiżjonijiet legali fil-Greċja sabiex nimponu projbizzjoni ta' ċanur. Però palissa din f'kriżi ekonomika u għed bis nibżaw illi jista' jkun hemm iktar pressjoni li tista' ddajja fil-leġiżlazzjoni ambientali. Aħna nafu x'kienet l-esperjenza ta' pajjiżi oħra illi batew minħabba dawn il-konsegwenzi, il-periklu fil-pajis tagħna fil-Greċja ġej minħabba l-attivitajiet fil-minjiri tal-Bulgarija. Aħna wkoll għandna problemi bil-kosta fuq il-Bahar Aġjan. U l-produzzjoni u l-minjiri tat Turkija, però aħna nafu illi fir-Rumanija f'Diċembru wkoll iddeċiedu illi jimponu proibizzjoni tal-attività u l-użu taċ-ċanur. Ġifiri aħna rridu nipperfezzjonaw il-leġiżlazzjoni ambjentali u naraw illi nienu l-pajjiżi bħal Greċja aħna nixtiequ illi din il-leġizlazzjoni li għanna bħalissa tkun iktar b'saħħitha aħna ma naħsbux li għandu jkun hemm livelli differenti bejn l-istati membri speċjalment meta din nitkellmu fuq sustanzi daqshekk perikolużi. Grazzi ħafna Sessur Kontes. Grazzi ħafna Sinjura President. Fissem il-partit tiegħi jiena nixtieq ngħid dan li ġej. Din hija mistoqsija u kwistjoni importanti ħafna u aħna ma nistgħux indewmu id-diskussjoni u ntawluha iktar. Mill-lider il-Kummissjoni ma tatx tweġiba l-partit tal-ħodor u laqas wieġbet sew il mistoqsijiet ta' kollegi oħrajn. Ma naħsibx li fehmu tajjeb il-konsegwenzi li jista' jkun hemm għall-użu taċ-ċanur. Aħna smajna kollega li kellimna fuq uh, il-mezzi alternativi li qed jintużaw fil-minjiri bħalissa fil-Greċja, pereżempju, sitwazzjoni fil-Bulgarija wkoll hija pjuttost urġenti u dan ifisser li l kummissjoni għandha tindirizza din il-problema bl-iktar ċarezza possibbli. Huwa veru illi ċittadini tagħna din jistennewna li aħna nieħdu azzjoni u aħna rridu ninaqdu ma daw kollha illi jixtiequ illi jkun hemm projbizzjoni tal-minieri illi jużaw iċ-ċanur. Jiena naħseb illi l-użu ta' ċanur għandu jkun projbit fil-proċessar tal-metalli. Grazzi ħafna is-Sur Paxka għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aziza Kommissarju, rappresentanti tal-Unjoni Ewropea jgħidu ħafna drabi li aħna intom favuri li ngħidu li aħna favur li nipproteġu l-ambjent, il-biodiversità, eċetera, eccetera. Allura jaħġa stramba li meta nġu għal diskussjoni dwar l-użu taċ-ċanur, ir-risposta tal-Unjoni Ewropea mhijiex biżejjed, mhijiex xirqa u l-esperti qed jgħidulna illi din is-sustanza taċ-ċanur hija waħda mill-iktar sustanzi tossiċi jista' jkun li l-bniedem titħollu fim nifsej u tista' tkun perikoluża u eh, tista' tkun perikoluża f'ħafna modi oħra. U f'dak li għandu xieqsa il-binjieri ta' deb huma ħafna minnhom qegħdin jużaw mezzi illi mhumiex aċċettabbli fuq il- meta tiħun konsiderazzjoni l-standards ta' protezzjoni ambjentali li għandna. Mħabba fekk kien hemm ħafna inċidenti, kien hemm ħafna dannu ambjentali u f'dawn l-aħħar ħames snin kien hemm inċident fil-Colorado u anka fil-Gwajana u fil karolajna fil-Nevada, f'kuntum fil-Kirgistan, natu fil-Dakota tan-nofsinhar, fil-Filippini, għatolla kuma f'Papa New Guinea dawn huma kollha żoni fejn saru inċidenti gravi ħafna u hemmhekk il-popolazzjoni legali lokali soffrit ħafna minħabba l-konsegwenzi ta' dawn l-inċidenti u eh, aħna nafu illi issa wasal il-waqt illi nuru li ċittadini tagħna li aħna tnieħdu dan is-suġġett bis-serjetà. Intom imħazbin dwar is-saħħa tal-ċittadini tagħna jew fuq l-anijiet kummerċjali tal kumpanju tal miniri tagħna biss. Grazzi ħafna, Sinjur Tana Xexku. Grazzi ħafna, Signor President, jina naħseb li l-kolka maħna għanna naqblu mal-fat li proibizzjoni tal-minjiri li jużaw iċ-ċanur għanda tkun projbita għal protezzjoni tal-Rumanija kif ukoll għal bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mis-sena 2006 kien hemm mill-inqas 25 inċident illi urina biċ-ċar illi l-użu taċ-ċanur huwa perikolus ħafna. Dawn l-inċidenti għajmu ħafna mistoqsijiet anka dwar il- l-applikazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet u iċ nafu li jista' jwassal għal problemi kbar anke f'dak li għandu x'jaqsam il-ħażna ta' din is-sustanza, it-trasport u l-użu. U jekk inti kollok ġestjoni ħażina ta' dan il-materjal flimkien ma' ħażna metodu ta' ħażna ħażin ukoll jista' jkollok konsegwenzi gravi ħafna dawn it-tip ta' mezz ma jistawx ikunu promossi fl-Unjoni Ewropea għandna teknoloġiji ġodda illi huma ħafna iktar siguri u fis-sena 2005 l-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll l-Istati membri naqdu flimkien u ftemu fuq strument illi għandu l-ansa biex itejjeb is-sitwazzjoni, per dan l-istrument ma kellux effett, ma kienx daqshekk effettiv, hemm ħafna nies madwar l-Ewropa li qed ikomplu jsofru minħabba din il-prattika fil-minjieri illi qegħdin permezz tagħha jirriċiklaw tamir kif ukoll sustanzi li huma diġà użati. Aħna ma minnix referenza biżżejjed laqqas għaċ-ċanur u l-impatt li dan qed ikollu fuq l-ambjent. L-eżempji tal-minjira fir-Rumanija pereżempju urina illi 134.2 tunnellata ta' ċanur edin fl-arja minħabba l-minjeri illi jatin jużaw din is-sustanza. U dan jammonta għal 800.000 kilo. U allura wa responsabilità tal-Kommissjoni jeħe sabiex tiżgura li aħna ikollna protezzjoni kontra dawn it-tip ta' tammissjonijiet u aħna rridu nżguraw ukoll li din it-tip ta' sustanza tkun projbita fil-ġejjini. Grazzi ħafna s-sanna, Signora Rojtova. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, aħna qegħdin infakru il-katastrofi u traġedja li saret fil-Rumanija, fil-minjera tad-deb fil-Rumanija, u għatajja li aħna din adottaw din riżoluzzjoni illi titlob għal proibizzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kontra t teknoloġiji ta' estrazzjoni fil-minjeri li jużaw iċ-ċanur. Jiena naħseb illi tunnellata ta' dan l-iskart ikkontaminat jista' jikkawża ħafna ħafna dannu. U inti tista' tieħu biss xi gram jew żewġ grammi ta' deb għal dan id-dannu kollu, allura ma jagħmilx sens li nużaw din it-tip ta' teknoloġija minħabba li hemm ħafna aktar mezzi alternattivi li huma inqas perikolużi, inqas ehm, inefquna inqas, inqas pejjeż u allura jiena naħseb illi għandna nimponu din il projbizzjoni ta' kull tip ta' teknoloġija ta' estrazzjoni li qed fil-minjeri li jużaw ċanur. Aħna għanna proibizzjoni f'pajjiżi bħall-Ungerija u Repubblika Ċeka u jiena naħseb illi rridu niżguraw illi l-kumpaniji illi għandhom il-minjeri għandhom ir-responsabilità fil-każ ta' inċident anke f'dak li għandu x'jaqsam il-fatt illi rridu jippruvaw jerġgħu iġibu il-posta fejn kien il-mirjera kif kien qabel bnit il mirjera Importanti li nippreservaw l-ambjent għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi ħafna Sur Arsenis, eżis kollegi. Wara ċernobil aħna kollha kemm aħna fimna illi kien hemm dan ir-riskju nukleari, però f'dan l-aħħar ftit snin kien hemm eh, l-inċident ta' Bjamare illi aħna iddiskutejna l-lum war nofsinhar kien hemm mit elf eh, metru kubu ta' ilma illi kien ikkontaminat minn dan l-element, minn din is-sustanza perikoluża taċ-ċanur. Anka l-ilma tax-xorb kien ikkontaminat u dan affettwa bosta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. L-Ungerija qiegħda titkellem fuq 137 eh, tunnellata ta' ħut mejjet u ħafna nies, speċjalment tfal, kienu ivvelenati minħabba l-kontaminazzjoni tal-ilma minn din is-sustanza daqshekk perikoluża. Importanti illi aħna mhux biss nimponu proibizzjoni, iżda aħna nafu illi hemm investiment indirett min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Din l-attività tkompli fl-Iżvezja, fil-Finlandja, fil-Greċja, fil-Slovakkja u aħna qegħdin naraw illi issa hemm proibizzjoni bil-liġi fil-Ġermanja, l-Ungerija u eh, Repubblika Ċeka. Eżis kollegi, kulħadd jew qed jgħid li jaħed nitkwitaw fuq il-xogħol tan-nies li jaħdmu fil-minjieri, jien naħseb li dan mhux daqshekk importanti għalissa. Jiena naħseb li l-prosperità ekonomika ta' dawn ir-reġuni żgur li ħajbatu wkoll minħabba dan id dannu li qed issir mis-sustanza minħabba li din is-sustanza tagħmel dannu għas-saħħa pubblika u għall-ambjent. Kummissarju Wallstrom, jiena nittama illi inti kapaċi li titlob li jkun hemm li tkun stretta biżżejjed sabiex aħna nipprevjeru illi jkun hemm inċident seħ fir-Rumanija, fil-Greċja u fil-Svezja. Inti tista' serħilna rasna minn dan u jiena naħseb illi eh, dawn l-impenni kollha li ħattu qudiem din il-kamra għom, aħna qegħdin għek nirrappresentaw is-soċjetà ċivili u allura qegħdin nitolbu li jkun hemm totali għall użu taċ-ċanur. Grazzi tassew, issa s-sur skella rakis għal żewġ minuti. Sur President, Sur Komissarju, id-DAP, ija temmu xħajħrab. Pero meta kif u blima teknika u x'tip ta' impatt ambientali aħna biħsibna noħorġuh din hija dibattitu ta' diskussjoni tagħna. L-istess nistgħu ngħidu ċanura li ġdejn eh, eh, eh, il-problemi mbagħad mhux ħajkunu irreversibli, id-deb jittieħed. Però il-fdalijiet jibqgħu għal dejjem mbagħad Da m'għandux biss xie jaqsam u jaffettwa biss lill-istati membri. U il-xmajjar tagħhom. Din id-direttiva għandha daqsxejn ta' żvantaġġ il-garanzija finanzjarja imbasra ma tkoprix il-possibiltajiet jew il-konsegwenzi li jistgħu jseħħu meta jkun hemm inċident, speċjalment meta tala il-minjera. Għalhekk il-prinċipju ta' min nġe seħallas dan jinkisser. U bla dubju ġrija għalix għaliex l-intraprizi li jagħmlu użu minn eh, dawn it-teknika, minn din it-teknika mhumiex prinċipali fl-Ewropa u la, dar, la darba jieħdu l-frott u mbagħad idabru rasom lem. Għalhekk ridu napplikaw xorta waħda dan il-prinċipju minn nġe seħallas? b'kopertura ta' garanzija serja, speċjalment jekk ikun hemm inċidenti u sakemm dawn is-sustenzi eh, perikolużi jibqgħu hemmhekk eh, eh, fil-art. Sakemm ma jkunx hawn daw il-kriterji tajjeb li jkun hemm prohibizzjoni ta' daw it-teknoloġiji. U forsi dan jagħti jagħmel aktar pressjoni biex ikun hemm riċerka serja għal alternattivi inqas li niċsu, għaliex jekk ikun hemm suq tajjeb li ma jobbligawx biex tħallas għax tniġġes x'inhu lan li titmurt tmur tfittex alternattivi oħra. Grazzi tas-sew sur Skylarakis. Issa is-Sinjura Sonic. Is-Sur Tattarella, skużawni. Kolegove, k danému tématu se... Sur Sonic Grazie tassew sur President jina id-deċidejt li nitkellem fuq dan is-suġġett. Għaliex il-luq ta' żewġ impjanti fil-Repubblika Ċeka ġew effettwati minn din kwistjoni. Il-minjiri ta' deb jiġi mejjun mill-użu ta' ċanur. Fis-snin design dan ġi testjat biex naraw jekk kunx sigur u l-volumi in kwestjoni fil-fat kienu konsidrati termini tal-effettività tagħhom jew l-impatt tagħhom fuq l-ambjent. Anke biex nassikuraw x'tip ta' tneħħija ta' skart eh, se jkun rekwiżit. Sabiex wieħed jassikura li teknika l-aktar aġġornata tiġi implementata użata biex tara li kollox ikun sigur dawn it-testijiet u l-eżamijiet isiru mod regolari, frekwentament. U l-użu ta' din il-minni, da' tip ta' minjeri, eh, għandhom il-kontroll neċessarji, l-użu ta' ċanur fil biex wet jimmina għad-deb u soġġett għal dawn il-kontrolli u jiena naħseb li fit-Repubblika Ċeka aħna irnexxielna indaħlu il-leġijiet neċessarji sabiex nassiguraw s-sigurtà. U dawn il-metodi eventwalment ġew projbiti. Pero l-użu ta' din it-teknoloġija ser tkun projbita mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma madwar id-dinja kollha għaliex l-użu ta' ċanur fit pajjiżi terzi hija pjuttost għolja. Signora President, il-metodi ta' separazzjoni u teknoloġija alternattiva teħtieġ tittieħed in konsiderazzjoni kif suppost. Issa is-sur Brezzina. Mezzaros, l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid u nirringrazzja li sur Takux u rapporter tal-li resqu dan is-suġġett f'din il-plenarja. U b'mod partikolari nixtieq nati l-appoġġ tiegħi għal dawn il-proposti u anki li jkollna proibizzjoni ma' l-Unjoni Ewropea. Jekk intom rajtu katastrofi ambjentali ta' dan it-tip meta t teknoloġija fallit bħal mara, intom rajtu li dawn it-tossiċi li kienu edin ħerġin fl-ilma ta' taħt l-art, per eżempju fl-Ungerija, ħdejn ix-xmara. Stajna naraw, allura ridna li ħaġa bħal ma terġax is-seħ fil-Ungerija, mbagħad aħna rajna li fi Slovakkja fil-pajjiż tiegħi konna vittma ta' dan kollu għaliex il-katastrofa, il-katastrofi saret fiċin il-frontiera, allura konna verament missejna magħha din it-traċedja. Hemm ukoll minjiri tal-deb, ta li l-konċentrazzjoni tagħhom tant għolja li t-teknoloġija ta' ċanur qed tiġi użata. Dan m'għandniex narawha biss bħala kwistjoni bilaterali bejn żewġ stati membri, u għalmenu nittama li l-Kummissjoni Ewropea u l-proposta tagħha ser tieħu linja riġida, aktar riġida minn dik li ġiet ippreżentata mir rappreżentant tal-Kummissjoni. Aħna rridu nassikuraw li il- il-politika tal-Unjoni Ewropea tibqa' hemmhekk. Issa s-sur Marin iskol nutaw nofs. Grazzi tassew, sur President l-ewel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil kummissarju għal pożizzjoni bilanċjata li adottat fil-bidu ta' din ta' dan id-dibattitu. Il-teknoloġija bazata fuq ċanira perikoluża, però il-teknoloġija l-oħra li qegħdin joħolqu l-enerġija nukleari hija wkoll perikoluża jekk hemm Eh, hemm regoli biex niprevjenu l-inċidenti, ma rridux nipprojbixxu, rridu nirrispettaw ir-regoli. Saru ħafna inċidenti f'dawn l aħħar 25 sena, pero ma nsemmux kemm minn dawn l-inċidenti saru fl-Ewropa, ma kienx hemm daqshekk inċidenti fl-Ewropa. Pero fuq kollox dawn inċidenti xorta waħda seħħu f'pajjiżi li ma kienux fl-Unjoni Ewropea fi żmien. Mill-2005 l-Kummissjoni għamlet regolamenti aktar riġidi u l-metodi ta' ċanur qegħdin hemmhekk biex jħolqu biex jipprovdu eh, mediċini u farmaceutiċi. U għalhekk hawnhekk qed nitkellmu fuq il-minieri però hawnhekk eh, ma tinsax fiċ-ċanur, il-problema tinsab fid-deb aħna mhux qed nipprovaw nipprojbixxu din it-teknoloġija, rridu nipprojbixxu dawn il-proġetti tal-minjiri tad-deb. Ma nafx proġetti tal-minjiri tad-deb li qegħdin hemm bħalissa ħlif li Rumanija allura il-persuni huma kollha kontra dan il-proġett allura tajb li taqraw ir-revoluzzjoni ta' referenza u li titkellem dwar żieda tax-xita jew iż-żid il-problema ta' tnixxija u ma turix rispett għal ħaddiema u l-qas tipprovdi ħafna impijek. u jisiru ħafna u kol eh, mwiet fuq il posta tax-xogħol minħabba traskoraġni. Jew anke nuqqas ta' implementazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet. U dom għandhom xidru fit-testijiet leġislattivi tal-Unjoni Ewropea, allura jdu nevitaw il-konsegwenza ta' din il-mozzjoni. Ġifri aħna kontra eh, xi ħaġa li timmina il-pożizzjoni tagħna u li ġenna nieħdu konsiderazzjoni il-proposti li jistaw jimminawna fil-futur. Is-Sinjura Nedelċeva minuta u nofs. Sur President, eżis kollegi, il-minjiri ta' ċanur eh, hija xi ħaġa li ħadd ma nistgħux nibqgħu indifferenti għalija bħala Unjoni Ewropea rridu naħdmu niddefendu l-ambjent u anki nieħdu pożizzjoni ekoloġika bl-użu tal-kontrolli u miżuri li huma riġidi biex jirrispettaw in-natura rridu nassikuraw li l-pubbliku ma konxi tal-problema però m'għandniex spekulazzjoni li eh, titħol biex bezza li ċittadini u din tiġi użata minn xi kumpanija u industri. Ħafna me ċanur u mill-minjiri ta' ċanur jużaw jiġi użati fil-industri tal-kimika u jiġi użata fit trattament tal-metalli. ċbri għanna jkonna proibizjoni sħiħa minħabba l-produzzjoni ta' żejt u l-industrija tal-metal mhix ħansibu nuqqas ta' ċanur f'ammont kbir u mhux ħatnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. Aħna għandna bżonn regolamenti aktar stretti meta niġu għall-użu ta' ċanur. Per eżempju, l-lum aħna m'għandniex proibizjoni qawwija, però lanqas għandna effett eh, miżuri jew teknika effettiva li wieħed jista' juża minn flok l-użu ta' ċanur fil-minjeri. Allura rridu nsibu pożizzjoni, rridu nsibu bilanċ li jixraq il-kulħadd. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Issa s-Sinjura Essaja għal-minuta u nofs. Grazzi tas-Sur President. Aħna rajna x'kawża l-inċident ta' Bajomara fl-2000. Fl-2000. Il-minieri ġodda fil-fattu ma pjuttost gbar jiprovdu madwar 5000 kg ta' deb. Aħna rridu niftakru wkoll li fatt xjentifiku il-deb ma, ma, ma jdubx eh, f'elementi oħra li fiċċanur. Allura l-estrazzjoni, il-proċess tal-estrazzjoni tinvolvi wkoll iċ-ċanur, pero f'proċessi maluqa. l-użu ta' ċanur jiġi użat mill-ġdid iktar minn darba, min darba waħda u bat jiġi distrutt fl-ħar tal-proċess. L-estrazzjoni bazzata fuq il-bakterja ser tkun aktar favur l-ambjent, pero għadha mhix użata għal deb l-ewwel minjera fid-dinja li kienet użat eh, eh, metodi alternativi kienet fil-Finlandja. Purifikazzjoni ta' microbial waslet għal waslet soluzzjonijiet li kienu pjuttost ta' suċċess, però ma nappoġġax li napprojbixxu l-użu ta' ċannur, però nħeġġeġ li kolna kontrolli stretti ambientali bit-teknoloġija disponibbli u anki proċessi magħluqa. Thank you. Next speaker is Mr. Preda. Issa s-sur Preda minuta u nofs. N-opinja ma' inizjativa. Grazzi tas sur President. Fl-opinjoni tiegħi ix-xewqa li niprojbixxu ċ-ċanur għall attività tal-minjiri u l-estrazzjoni tad-deb miġ ġustifikata Hemm ħafna biċċiet ta' leġiżlazzjoni Ewropea li saret referenza għalihom u dak kollu li jagħmlu li jagħmlu użu jew il-kundizzjonijiet tal-użu ta' ċanur aktar riġidi, aktar stretti, bażati fuq l-aċċident li ġara fil-bajonara fil-sena 2000. Dak li għandna nippruvaw nagħmlu u li nassikuraw li dawn il-leġiżlazzjonijiet kollha jiġu applikati b'mod rigorus u strett kemm jista' jkun Din it-teknoloġija diġà issemmet u diġà ġiet użata għal iktar minn mit sena u ma kienx hemm daqshekk inċidenti hija l-aktar teknoloġija wkoll effettiva biex wieħed jagħmel l-estrazzjoni tad-deb. L-akbar ammont ta' deb li jiġi estratt dan l-aħħar sar permezz ta' teknoloġija ta' ċanur. Ir-riskju uman fil-fat ġi minimizzat minħabba żviluppi li saru f'din it-teknoloġija, jiena ma naħsibx għalhekk li għanna jkollna mozzjoni jew reazzjoni qawwja fejn aħna nkunu rridu nipprojbixxu kollox minħabba li jkun hemm riski evidenti li jistgħu jiġu kontrollati. Il-prinċipju ta' prekawzjoni għandu jkun li għanna dak li għanna nażlu għanna nisimaw x'jgħidulna l-esperti U jekk aħna nużaw teknoloġija alternattiva nistaw u kol u dan l-ambjent, xorta waħda. Issa naddu għal proċedura KHDI għandi ħafna kellima li xtiju jitkellmu, is-sur ċabalis ħajkun l-ewwel wieħed. L-autorizzazzjoni tal-proibizzjoni fuq il-proġetti tal-minier tal li jużaw iċ-ċanur jirrappreżentaw kwistjoni pjuttost sensittiva fost ħafna stati membri u għalhekk ridu nibdu l-attenzjoni u ngħidu li aħna ma rridux inkunu maħtufa minn kwistjonijiet politiċi u diskussjonijiet politiċi. Din hija kwistjoni li tiġi deċiża mill-esperti. Jekk hemm verament periklu għal tniġġis, f'dak il-każ l-aktar għam prinċipali u li nipproteġu l-interessi taċ ċittadini l-effiċenza miex biżejjed biex niġġustifikaw teknoloġiji alternattivi għaliex ċittadini għandhom dritt li jgħixu f'ambjent b'saħħtu. Dan huwa artiklu 37 ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jekk huma jekk is-saħħa tal-bniedem hija perikolata, diskussjonijiet politiċi ma jagħmlux sens u għalhekk l-awtoritajiet iridu jihdazzjoni ċertu stati membri jippermentu għall-użu tal-teknoloġiji ta' ċanu fil-waqt li oħra diġà projbixxuha. Aħna nabżon bżonn sħubija bejn l-istati membri u l-Kummissjoni b'ek għandha telabora l-pożizzjoni tagħha u tieħu pożizzjoni sew sabiex tipprevjeni il-dannu potenzjali għas saħħa tal-bniedem. Issa s-sur ta' kullaris. Grazzi tassew, Sur President. Jina ġej mill-tramontana tad deb il-Finlandja, allura jkolli nitkellem fuq din il-kwistjoni. Jina pala rappresentanta fil-fatt għasaj għale diġa u fis diskors tajjeb iċanur ċanur qed jiġi użat bħalissa bħala likwidu li, li id-dewweb id-deb aħna għanna minira il-jisseħ gittila u din tipproduċi madwar 5000 kg ta' deb fis-sena. U għatma ma kien problemi u incidenti għalix il-kwistjoni ambientali diġa ġew trattati b'tali mod li għan il-proċessi moderni li huma proċessi maluqa u il teknoloġija hija aġġornata. Jina naħseb li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea f'din il-kwistjoni u l-iskambju ta' prassi tejn. Kwistjoni oħra li il-microbes dawn eh, din hija innovazzjoni ġdida u forsi għandna nivvestu f'din fil-ġejjin sabiex bekk ikollna aktar teknoloġija effiċenti u favur l-ambjent dwar meta niġu biex nagħmlu l-estrazzjoni tad-deb, għalhekk aħna rridu naħdmu fl-imkien fl-Ewropa sabiex bekk aħna nieħdu konsiderazzjoni tal-ambjent tagħna b'mod sostenibbli. Issa s-sur possil jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President. Is-Sinjura Rojtova, s-Sinjura Ċejzina u Sir Messajers huma verament ikkonvinċewni kolli ngħid għaliex huma iddeskrivu dak li ġara fil-pajjiż tagħhom eh, taħt l-era komunista fil-passat fi Slovakkja kien hemm sfruttament eżaġerat tal-ambjent u huma issa qegħdin li qed jippruvaw jilħu livelli Ewropej. Aħna rridu nifmu b'mod ċar li aħna qegħdin fi proċess li niżviluppaw teknoloġiji ġodda u għalhekk M'għandniex ħafna riservi hawnhekk allura għandna nistennew u ma nkomplux bl-estrazzjoni sakemm aħna jkollna teknoloġija ġdida, dak il-każ aħna nkunu qed niddistruġġu wis affarijiet qabel ma nkunux qed nagħtu ċans lin natura Allura importanti li nintu approċ fuq medda twila ta' żmien dak li hu deċeżiv u li għandna bżonn livelli ambientali fuq ix-xmajjar u fil-fatt iċ-ċanur periklu kbir u periklu kbir ta' l-ambjent li huwa trasconfinali. Signor Bazescu. Grazzi tassew, Sur President, jina naqbel mal-fat li fuq livell Ewropew aħna rridu nieħdu l-miżuri eh, kollha neċessarji sabiex innaqsu r-riskju li nużaw sostanzi tossiċi u tossiċi bħal ċanur. Proibizzjoni totali ma tistax però tkun l-unika soluzzjoni. Sostanzi perikolużi u tossiċi jiġu wkoll fi proċessi oħrajn mhux biss fil-attività tal-minjieri l-accident ta' bajonare fis-sena 2000 u inċidenti oħra minn dak iż-żmien, waħda fi Spanja u l-oħra fi Svezja fl-2003, fil-fatt kienu importanti wkoll. Kienu importanti daqs il-bajomare. id-deb u il-miniri tad-deb u tal-fidda mod esklusivi dejjem jagħmlu eh, użu minn din it-teknoloġija ta' ċanur u aħna mhux ser noqogħdu ngħidu fejn it-teknoloġija tista' tiġi użata biex tieħu post dan il użu ta' ċanur. Forsi anki b'mod irħas dan u l-proġett però li għanna nimxu leħ sabiex eh, ikollna prospetti oħra. Mela, eżis kollegi, Is-sessur takkoladu kif qal li it-teknoloġija ta' ċanur fil-minjiri huwa il-metodu li jiġi użat, però kif qed nisimgħu huwa metodu perikolus ħafna. Il-katastrofa li semmiet is-Sinjora Bazescu eh, niċset il-Danube u ħazditna l-koll u għalek. Jina involut ħafna biex niproteġi reġjun ta' Danubu. U Uħud semmew il-politika tal-kummerċ, pero aħna ovvjament m'għandniex kapaċità kbira għal minjiri ta' depo, għalek rridu namlu xaħġa fil-qasam ta' innovazzjoni teknoloġika. U għana marufa għal teknoloġija li anka fil-Germania zviluppajna din it-tip ta' teknoloġija għet niprofaw nqodu l li nużaw din it-teknoloġija ta' ċanur. Irridu nużaw teknoloġija ġodda u naraw li dawn ikunu effettivi u tajbin assu suq ukoll. Anke din ikkommerċja namlu kummerċ tagħhom. Ma rridux nilimitaw l-Unjoni Ewropea, rridu naraw li nistgħu niksbu ehm, sfidi ġodda Ich danke auch. Teraz Grazzi tassew. Is-sur Nikolaxis. Grazzi tassew, sur President, Kommissarju, eżis kollegi. Il-metodi ta' ċanur għall-estrazzjoni tal-metalli hija ta' periklu għall-ambjent u tipperikola wkoll is-saħħa tal-bniedem u tistruġġi il-saħħa pubblika. Iċ-ċanur jew metodi bażati biċ-ċanur huma projbiti f'ħafna stati membri, però il kontinuazzjoni ta' l-ilma mhix ħaġa li hija magħrufa jew tiqaf mal-frontieri. L-inċident fir-Rumanija ta' Biomare di ma kienieċ ħaġa li ġiet mir repubblika Ċeka, ġiet mir Remanija u effettwat l-Ċekoslovakkja, l-Ungerija, waslet għal dannu qawwi. Anki jekk mit mit-telf kilometru l-bot mill-pajis. Madana kollu ċem ħafna stati membri u kol stati membri li għadhom xorta waħda jum li użu minn daw il-metodi. Jina konvent li għallanta saħħa pubblika u l-ambjent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 li mhumiex kontrollati kif suppost tista' jwaslu għal eh, konsegwenzi katastrofiċi. Manna sustanzi li jiġu jintużaw f'miljoni ta' situazzjonijiet li jistaw ikunu perikolużi li forsi hemm bżonn niddiskutu mal-Parlament Ewropew. Wa veru li ċanuru huwa tossiku, imma jina spizjar u għanna problema kbira b'dan fuq level dinji għaliex inqas minn 18% jintuża fil-minjeri, l-bqija jintuża fil-kosmetiċi, fil-mediċini u fuq smoħrajn. Sustanzi oħra huma wkoll użati li huma ħafna iktar tossiċi miċ-ċanur. Ġala darba ċanur jitħallat mal ilma joqtol il-ħajja. Hemm numru ta' xmajjar illi eh, ma fadlilhomx ħajja fihom Ma dan jista' jiġri wkoll minħabba raġuni oħrajn pal sodju per eżempju. Irridu naħsbu sabiex niproteġu l-ambjent billi nużaw it-teknoloġiji li għandna dispożizzjoni tagħna u r-Rumanija propju għażla din id-direzzjoni u ninkoraġġu xi pajjiż oħrajn biex jagħmlu l-istess, is-sur Ungarjanu. Mr. President, uh, with all due respect, can... Grazie. Dan il-dibattitu maħħax direzzjoni eh, eh, xirqa. Il-kwestjoni li għanna għoddimna hija kwestjoni kurjuża li tati ħajja mill-ġdid inċident illi ġara xar smilu. Għalfejn? Għalfejn kien silenzju ta' xar snin, għalfejn s-set nitkellmu fuqu. Jekk insegwu dal model għanna u misna niprojpi biexu dak kollox li jista' jkun marbut ma' inċident fil-passat il kwestjoni mhix ġustifikata u naħseb illi juża l-ambjent bħala skuża u qed eh, jieħu vantaġġ minn biżat il huma moda llum. Din hija biss eh, logħba politika irħisa, grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor jixtieq jinterveni qabel nitlob il-relazzjoni tal-Kummissarju, is-Sur Posselt. Ejja biex niċara pont. Naf il-zona ta' Biomare. Naf il-Biomare tinsab it-tramatanta Transilvania, mux fil Repubblika Ċeka. Forse kien hemm żball hawnhekk, kienu kuna metna referenza dak l-Alessis Nila Rojtova, dak l-Alessur Mezzaris. Tkellim dwar l esperienza f'dan il-qasam, naf il-ġeografija u naf il-ġeografija tal europa Ċentrali So now, Madam Commissioner. Il-Kommissarju kħiġoba. Much, uh, Mr. President. Grazie, Sir President. U grazie ta' dibattitu. Ovvijament se nizguraw illi s-Sur potaċna kun informat, ċanur huwa element perikolos ħafna, aħna konċi minn dan. Il-Komissjoni ġibdet konklużjonijiet mill-inċident ta' xar snin ilu f'Biomare u direttiva li għanna illum u li wettaqna li implementajna dan l-axħar tinkludi limitazzjonijiet, ħtiġijiet, restrizzjonijiet tal-bit sabiex niproteġu kemm jista' jkun l-effetti fuq l-ambjent u s-saħħa umana. U direttiva wkoll tipprevjeni li inċident bħal dan jirrepeti ruħu. U forsi anke jekk iseħħ inċident ma jkunx hemm impatt daqshekk qawwi. Għal daqstant huwa importanti ħafna li d direttiva tkun implementata kif suppost. Meta wieħed iqis eh, kemm hawn restrizzjonijiet fuq eh, il-settur tal-minjiri, proibizzjoni ma tidix li ħaġa ġusta, imma qed insegwu kwistjoni qed nistudjaw teknoloġiji ġodda u ħajkun hemm valutazzjoni fl-2012. Uridu nżidu il-riċiklaġġ ta' kontenut ta' kontenut li jinkludi materjal perikolosa biex nirraġaw l-affarijiet. Grazie. għal dibattitu sur potaċnik ovvjament se jkun għad dispożizzjoni tagħkom sabiex irrispondilkom mistoqsijiet dwar dan u kommissjoni qed tieħu di kwistjoni bis-serjetà u jekk tistudjaw id-direttiva l ħafna minn tħassib tagħkom ġaj u anklus u ejja ngħinu l-istati membri sabiex jimplementaw bisħiħ għaliex dan innaqqas konsiderevolment ir-riski. Grazie ħafna, Kommissarju. Eżis kollegi, nalqu għalek id-dibattitu. Votazzjoni namluwa waqt il-sessjoni ta' Mejju. Ninformakom li din is-sessjoni issa hija magħluqa. Nawgurakom il-vjaġġi tajjeb. Nittamaw li l-ebda vulkan ma jitelfinna l-pjanijiet tagħna u ħadd ma jitelfinna l-pjanijiet tagħna fil-fatt, grazzi.